ħaħ pala membru ta' dan il-parlament skont ir-regoli tagħna. Nar l-erba ser nkun qed niffirma disa atti flimkien mal-President tal-Kunsill